biex bekk ikonna produzzjoni sostenibli, ikonna eh, produzzjoni sostenibli li konsumatori kun jista jixtri u jkun jista jkompli jixtri u bekk namlu progress. Grazzi. Thank you, Ms. Delange. Grazzi l-kollega Delange. Issa ħna nalqu dan il-punt, grazzi l-kellima kollha. Issa, nivotaw għada dwar dan. Issa li jmiss huma il-diskorsi ta' minuta. I will call... L-ewwel kellim.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 u l-passat kollu biex bekk ikun jista' jerġa' mill-ġdid jaqbad it-triq tal-progress u l-ordni. Dawn il-bidliet imposti minn dikriti huma preżenti fil-lup tal-Kubani. Ma nafx jekk għandix ħadd li għandu problemi bil-interpretazzjoni eh, għajt il-President għaw problema bl-interpretazzjoni ħireġ mill-Ingliż. Il-kelim jista' jkompli. U jekk jogħġbu l-kelim jitkellem bil-mod. A Member, ustedes membri, jena xtaqt invessa messaċ dwar il-poplu ta' Kuba jixtiqu bidla, jixtiqu jitlu eh, fi fazi ġdida jħallu jom il-mibeda repressjoni u jkollhom rikonċiljazzjoni biex bekk huma jibdew il mixalajn lejn il-progress. Dawn il-bidliet kienu huma preżenti fil-lub u fil-imħuħ tal-Kubani. Iżda rridu wkoll nħarsu il-drittijiet ċiviċi tal-poplu li jkun hemm elezzjonijiet ħilsa, espressjoni ħilsa li jkunu jistgħu jitċaqlu kif jixtiequ jkunu jistgħu jikkontribwixxu għal ħajja soċjali politika tal-pajjiż. Ovvjament dawn huma elementi li ma nieqsa f'Kuba hemm diversi nies li ġiġu eh, għaddejjin eh, ukoll minn proċeduri fir-reati fil-rati u solidarita ma mal-poplu Kuban nixtiequ norjentaw il-politika Ewropea tagħna u għalkemm il-gvern Kuban mhuwiex qed iressaq dawn il-bidliet li ħafna Kubani jixtiequ xorta waħda hemm persuni li qegħdin jaħdmu għal dawn il-bidliet ta' slim dawn l-inizjattivi u ma' inizjattivi li jintom tridu tappoġġaw biex bekk din tkun kondotta komuni. Thank you very much indeed. ħafna. Eh, signora Benova, għanda minuta. Veľmi pekni, pan predsedajúci. Ochrana ľudských práv, rešpektovanie rozdielnosti medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektuje v demokratickej... Grazie, Hafna. Il-rispetta drittijiet umani u il-ġita kontra violenza. Din hija xi ħaġa ovvjament tkun ta' xi ħaġa ta' kuljum fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Európskej únie hovorí na verejnom zhromaždení. Jekk eh, ukoll ikonna xi ħadd li jagħmel eh, ċajt dwar Hitler fil-pubbliku, dan ikun meċċejta ta' pajjiż u dawn jitqedu bħala kummenti f'dawl pożittiv, eh, din hija xi ħaġa illi irridu niġildu kontri għaliex dana kollu ma jwasalx għal soċjetà ċivilizzata. U jiena nixtieq ngħid lis-Sur Berlusconi illi dawn iċ-ċajt tiegħu u jew sinjal illi huwa qed jiġġennen jew inkella ma jirrispettax is-sistema demokratika u n-nisa. Is-Sinjura Alfano jekk jogħġbok minuta. Alfano. Presidente. Grazie President. Il-Fatto Quotidiano Ġurnal Taljan pubblika sib li għadda l istarrija ta' Vito Ciancemino li kien kienek sindku għalli Marcello Dell'Utri u Silvio Berlusconi kienu l-ulit tal-istess uh, lupu, jġifiri tal-istess sistema politika mafjuża. Fil-din l-aħbar tiġi fl-istess min tal-verità ta' straġi ta' 1992 meta mietu Barcellino u Vercone. Dan kien staġun ħazin ħafna u wassal biex ikun hemm it-twelid tal-Forza Talja, l-partit tal-Prim Ministru Taljan. Lu għadem dal-lutri lu għaddu senatur propju u għalek Angelo Vassallo li għatel mill-kamarra nishtiq infakkar un tenni li nkomplu l-pressjoni li għadna għadin nitalbu fil-Komitat Libe biex ikun hemm taħdita fuq il-mafja. Ma nistawx l lura biex morru lura u nibżaw nitkellmu fuq problema tant importanti li konċerna gvern ta' stat membru. Grazzi. Issa sur Tremopoulos għal-minuta. Tafu kollegi. Li συνάδελφοι, li l-element ekoloġiku huwa importanti ħafna fil-bliet. Trid 40 metru kwadrat u dan huwa livell medju għal kull ċittadin. Bħalissa ninsabu f'25% fil-Greċja meta mqabel ma' bliet oħrajn, u għalhekk nieħtieġ nisibu soluzzjoni. Nistgħu li konna aktar tħawil ta' siġar u iktar arja għal postijiet pubbliċi, bħal pereżempju l l-entitajiet u l-bini differenti jew inkella l-aeroport kollu. Il-gvern Grik fil-pażna 28 jgħid li ritaħares il-patrimonju tal-pajis iżda qed jagħmel dan skapitu tal-nefqa pubblika. Jekk dan mhux jkun hemm korrezzjoni f'dan ir-rigward il-budget ħajkollu negattiv, ħajkollu impatt negattiv fuq il-ġejjieni u għalhekk neħtieġu nagħmlu promozzjoni tal-ambjent urban. Jiena nixtieq nistaqsi l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jaċċettaw xi ħaġa bħal din? Ikellim jitlef il-mikrofon. L-Onorevoli Trameski. Szanowni Państwo, Polska President, signori, l'opinione pubblica fil-Polonia titkellem ħafna fuq l-istħarriġ fuq l incident tal-ajru fi Smolensk. U il-minnaħar tar russi mux ħerġin dokumenti lejn il-Polonia, hemm ħafna dewmin u r-Russi et idewmu apposta. Din hija ħaġa inaċċettabbli, hemm bżonn nagħmlu eh, stħarriċ internazzjonali biex l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ikun jista jinfluenza eh, illi jiġu rispettati l-ħinijiet. Irridu namlu pressjoni fuq ir-Russija għax minnajr ma namlu dan mill-Parlament u mill-Unjoni Ewropea, din il-kwistjoni għatma tista' Eh, tiġi fid-dawl tal-jum. Grazzi. Is-sur Ferreira għal-minuta. Grazzi, President. Wara da kollu li ġara fil-spekulazzjoni finanzjarja wara xur ta' eh, wedit eh, biex namlu miżuri, biex nimponu l-miżuri finanzjari, din l-aħħar aħbar mill-Kummissjoni Ewropea li pratikament kollox se jkompli bħal qabel l-ispekulazzjoni finanzjarja tkompli l-istrumenti li kien hemm qabel se jkomplu id derivati eh, il-CDS u l-prodotti tossiċi kollha se jkomplu jeżistu. Bħalissa għaw silenzju fuq il-kontroll taswieq u dan kollu huwa kontra eh, eh, il-sakrifiċi li in nis kellhom iħallsu biex jisalvaw il-banek. U dana eh, l-Unjoni Ewropea mhix qed tirrispetta l-impenji li ħadet eh, fil-Greċja, fil-Portugal, fl-Italja, eh, kollha il popli qegħdin jipprotestaw biex l-Unjoni Ewropea timponi ruħha. Grazzi. has the distinction of being the first politician in history. Sir Batten għandu l-onor issa li jkun l-ewwel politiku illi ju jilbes il-kuluri tal-grupp politiku tiegħu. Um, Jider li Nick Clegg, il-Viċi Prim Ministru, se jħabbar dal-waqt deċiżjoni tal-Gvern li kun konformi ma' deċiżjoni tal-Qorti ta' Dritti Umani u jkun hemm ovvjament tibdil fil-ħabsijiet tal pojiz U sur Cameron illum qal illi ma tkun xaġa tajba jekk din il-proibizzjoni titneħħa għal kollox. Huwa ma għal għalfejn proibizzjoni parzjali forsi tkun aktar aċċettabbli mill-aspett morali ħalli u għal xi ħalli li kollu vot u mhux forsi pereżempju xi pedoflu jew xi ħadd li qatel huwa insult għal dawk illi ħarsu il-liġi u l-vittmi tar-reati li dawk illi u jiksru il-liġi u mbagħad ikunu jistgħu jivvotaw. Jiena nista' ngħid ħaġa fiċċert ċert illi fil-manifesto tal-grupp politiku tagħna se jkun ovvjament insistenza biex aħna eh, ma naċċettawx din il-liġi. Grazzi. Jament, jiddependi min se jkun il-mexxej tal-UKIP jgħid il-President. Molzer. Sir Molzer issa għandu minuta. Jek jorġbok. Herr President, lassen Sie mich heute einmal auf. Grazie President. Jena nishti nitkellem dwar il reġun tal-Alps Adria, reġun partikolari fejn għanna diversita kulturali kbira u għonek naraw u koll li għanna differenzi storiċi li nelbu fil-passat. Il rajna illi għedin naraw kif nistaw nimxu il-qoddin biex ikonna koesistenza ta' slim u kena u kol eh, premju li nata minn dan il-parlament għal dan. Dan jifisser li għawnek għanna xaġa ta' valur. Anki jekk forsi ma' nix referendum iżda jekk aħna imorru li lin minn dawn il-frontieri imorru lejn Slovenja, eh, disajn sena ilu kienem referendum mhux demokratiku meta il-poplu id-deċida illi jkun parti mill-Awstrija. Iżda il-kwistjoni hija din huma iffermaw eh, eh, il-trattat u allura xiġri jekk dan l-eks reġun tal-Jugoslavja ma jkollux l-istess opportunità. Grazzi. Sunna Kilesku.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 hija gravi ħafna u għandha tifsira importanti ħafna għall smes Il-Kunsill Nazzjonali għall smes jgħid li perċental gwir mill-SMEs qegħdin imorru lura milli mill-li wetqu l-proġetti tagħhom għaliex ma jkollhomx għajnuna finanzjarja meħtieġa u dan huwa hija ħasra ma dan ukollu nħoss li minnaħa l-Unjoni Ewropea u minnaħa l-Istati Membri irridu jwettqu fil-prattika miżuri apposta biex ikunu ta' appoġġ għall-SMEs. Dan speċjalment meta nqisu li parti kbira mill-fondi Ewropej jiġu propju mill-ħaddiema li jaħdmu propju fl-SMEs. l Lena revolutikaw. Grazzi, President. 2007-2013, care trebuie să fie rezultatul Ninsabu f'nofs il perspettiva finanzjarja bejn 2009-2013 u neħtieġu nħolqu soluzzjonijiet konkreti biex nagħmlu tajjeb għall effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Palissa hemm perspettivi ġodda għal ġejjieni, speċjalment tal-midterm review ta' din il-perspettiva. Mżon li nreagġixxu speċjalment fin-naħa tal-Kummissjoni għaliex skont ir-regolament FEDER jekk u kunem talbi tal-programm eh, relativi nazjonali rridu li kunem revizjoni mill-ġdid għaliex il-krizi tista' tfisser li twassal tibdiliet fuq level tal-budget, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-tibdiliet ta' priorità għalhekk irridu nippromovu s-solidarjetà għall-lejun tal-enerġija, għall-istrutturi ta' toro għall-infrastrutturi ta' toro għall-infrastrutturi fiż-żoni rurali u prioritiet oħrajn li jistaw għastu għat kattir tal impiegi Grazzi. Pavanova, please, you have the floor. Is-Sinjura Parvanova. President, Komissarju, kollegi. Jiena nishtiq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq kas ta' problemi ta' drittijiet tal bnidem ta' ċittadin Bulgaro student ta tal-farmaċija li ġie arrestat fis 7 ta' ġunju f'Sofja f'daru. Ġie akkużat ħaf sem f'dimostrazzjoni. Żewġ xieda però qalu illi f'dak il-ħin Mario kien id-dar u kien ukoll qed jagħmel shopping fis-supermarket lokali li ġie reġistrat ukoll bil-CCTV fil-ħanut Però dan is-sinjur eh, ġimżam għal 70 ġurnata fil-ħabs. U f'dan iż-żmien il-pulizija ma laqas ma analizzaw il-kontenut ta' CCTV u laqas ħadu il-xeda. Din dan huwa każ mingħajr preċedenti ta' violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li qed issir pratika ta' rutin fil-Bulgarija jina nħoss illi dina dan laġir ma jistax jiġu ġustifikat. Hemm bżonn ikun hemm ħafna iktar eh, trasparenza fil-Ministru tal-Affarijiet eh, Interni fil-Bulgarija. Is-Sinjura e, Grez. President. għal sebajn 70 ġurnata 80 priġunier pux kienu qegħdin jamlu strajk, qegħdin jamlu strajk ta' likel u qed jirriskjaw ħajjithom il-Parlament Ewropew diġa defenda l-pozizjoni tagħhom f'konvenzjoni internazzjonali dawn huma popoli indipendenti u għandhom bżonn ikollhom aċċess għal proprjetà kollettiva fuq it-territorju tagħhom. Eh, dan huwa territorju storiku, dan id-dritt qatt ma ġi rikonoxxut fiċ-Ċile u wasal għal eh, miżuri sproporzjonati għal dawn il-popolazzjoni mapux li huma l-5% tal-popolazzjoni ta' Ċile u dawn in-nies iridu jgħixu mingħajr risorsi mingħajr art u hemmhekk irid ikun hemm il-kuraġġ li wieħed jirrikonoxxi e, e, e, li dawn għandhom dritt għal dawn it-talbiet u aħna għandna nirrikonoxxu dawn bħal ġnus Maqudza u bħal organizzazzjoni oħrajn id-drittijiet tal-popolazzjonijiet indiġeni u għandhom bżonn jiġu rispettati. President, x'nistgħu nagħmlu x'tixi trid tagħmel inti fuq dan? Grazzi. And the next speaker is Mr. Portash. Mr. Portash, jimess issa. Brigat, President. Foi há dois Sentejlu, uh, Lehman Brothers fallew u kellna krizi fil madwar id-dinja, krizi li għada ta' fetwa il-poplu tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bnadi oħra fid-dinja. L-Unjoni Ewropea ħadet miżuri għal dak li għandu xaqsam programmi ta' austerita' iżda Eh, mixiet bil-mod ħafna f'aspetti oħra għal dak li għandu x'jaqsam li kunem sistema ta' ġustizzja għall-ekonomija. Din il-ġimgħa dan il-Parlament se jadotta miżuri għas supervizjoni tas sistema finanzjarja u anki għal prodotti finanzjarji. Ovvjament issa rridu li banek japplikaw l liġijiet eh, xirqa għal dawk li għandhom xaqsmu l-Capital Reserves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 U ja. Grazzi ħafna. Mina ċerta li jintom tistaw timmaġinaw li għanna gruppi ta' vitmi ta' reati li jumwara wara jaddu minn violenza fizika, violenza domestika, kif ukoll abbuż sessuali. U anki e, każijiet oħra ta' reati simili. Hemm il-vjolenza kontra n-nisa, hemm il-vjolenza fiħdan il-familji, hemm il-vjolenza eh, bejn il-kopji, iżda jiena qed nitkellem fi semmi l-nisa li hemm grupp ta' nisa li jagħmlu kuntat miegħi għaliex u ma jħossu li dan huwa grupp li fl-Ungerija ma jiena tax biżejjed ta' jekk huma jippruvaw jirrapportaw kwistjonijiet ta' violenza, il-pulizija tajdilhom biss biex imorru lura d-dar li dajin hija kwistjoni domestika, l-istess tapplika l-istess japplika għat-tfal. U allura nappella għal membri tal-Parlament Ewropew illi jappoġġawni fi sforzi tiegħi li nipprova norganizza laqa sabiex dawn il-persuni jitkellmu magħna u nisimgħu it-ħassib tagħhom. sur minuta. Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Għal darbohra, et naraw mawġa ta' nirin li affettwat il-Portugal, ovvjament affettwat djar, prepretajiet privati, u dawn nirin kienu teddida kbira żminijiet twila għal popolazzjonijiet li qed ibatu mill-effetti ta' dawn nirin sajf wara liħor. Iktar minn 9000 nirin fil-fatt saħħu u l-uwa l-ola ċifra mill-2006. Minħabba l-impatt serju ta' din is-sitwazzjoni rridu naraw li nagħtu każ il-kawżi u anke nsibu soluzzjonijiet. Rridu nsibu soluzzjonijiet, programmi effettivi u modi tajbin biex niġildu biex ikun hemm it-tifi tan-nar. Iżda rridu nofrdu wkoll appoġġ għal popolazzjonijiet l-aktar li laqtu minn dawn nirien. L-aktar Kien hemm ħafna nies li batow, speċjalment fawissu fejn rajna għal darboħra kriżi fuq din il-gżira ta' Madeira. Ħatkun diffiċli ħafna daqstant li dawn in-nies jerġgħu jibdew mill-ġdid u għalhekk għandhom bżonn l-appoġġ tagħna għal din is-sistema. Grazzi, Sur Alan Kelly. Um, Grazzi, President mish ta' kontentezza li għan, minna naħseb li f'dan iż-żmien stess għedin naraw li ċittadini għedin ħarsu bil-ħerqa għal-situazzjoni tagħna. Is-situazzjoni irlandiża hija situazzjoni mwera ħafna u hija ta' sfida, hija situazzjoni li qed tiswa ħafna l-pajjiżi. Fil-kostituenza tiegħi ħafna ċittadini jgħidu kif ħanaslu. U t-tweġiba hija bil-breba kbira. U għalhekk jiena kun kuntent li l-Kummissarju saħqet biex tala dawn il-jekkim sejħa zombie banks fl-Irlanda għalix dawn il-banek kienu jiparikolaw il-ġejjin ta' pajizi. L-ewwel wona żewġ biljuni, mbagħad ħames biljuni, mbagħad 10 biljuni u x-xahar diħla l-Anglo ħaj jispiċċaw jiswona 30 biljun u għalek aħna razza li nifilħu kapaċi nerġaw nqumu fuq saqajna iżda rridu stabilta politika li ħat tiġi mejjuna minn amministrazzjoni tajba lura fil-kostituenza tiegħi. Grazzi. Uh, Issa għanna l-sur Kacin. Dan il-tmim ġima fi Slovenja kienem arar kbir u li għamel ħsara ekonomika kbira. Ix-xmajjar u uh, kienem wis ilma fi xmari u dawk u kienem ħafna nis li jerqu u fil-karozzi tagħhom iktar minn 1200 appartament għadhom taħt l-ilma llum. Il-traffiku u l-infrastruttura komunali il-quta, aħna l-pajis tana wazajr, pero l konsekwenzi tagħna jistgħu jiġu paragonati mal-konsegwenzi katastrofiċi li ġrew f'ċerti pajizi tal-Europa ċentrali fil-biru ta' sena. Jina dan xtaqt taqt najdulkom għax naħseb illi fil-Parlament Ewropew hemm bżonn nitratawhom dawn il-konsegwenzi. Grazzi, grazzi tal-ġibtinna l-attenzjoni għal dan. Issa emessi sur Sondegard. Grazzi, President. Mill-aħħar sessjoni plenarja kienem 50 sintku kurd fi turkija li ġew arrestati u x'kienu għamlu għaliex dan ġara għax kienu kidbu ittra miftuħa lil prim Ministru. Din hija is-sitwazzjoni fil- Turkija. Il-sintki jiġu penalizzati tal-li jibatu ittri l-kapijiet tal-Unjoni Ewropea. U dana ġara fl-10 ta' ottubru. Le, e, fil-10 ta' ottubru se jkun hemm proċess ta' 150 kurt kif ukoll u daw jinkludu E, persuna li huwa il-president tal-organizzazzjoni e, ta' dritti tal-bniedem fit turkija u l-sentenza tista' tkun anki ta' mewt. Jiena e, nixtieq li l-Parlament Ewropew kun preżenti f'dawn il-proċessi. Grazzi. Signora De Voskessa. Da, pan komisar, kolleginja, kollegovia. Deportazzjoni. President Kummissarju, id-deportazzjonijiet tal-poplu Roma minn Franza hija espressjoni ta' noqstabilità li nsibu soluzzjonijiet dewwiema u regolamenti illi jfisser illi il-persuni jitilfu djarhom fil-bliet u dina tfisser illi għanna u kol faqar estrema u esklużjoni soċjali. Dawk li għajiexu f'din il-faqar għandhom son lajnuna tana solidarjetà Tana għandna ommijiet eh, bit-tfal, l-anzjani qegħdin sitwazzjoni fejn huma ma jistawx jgħinu lilhom infushom. Din mish kwistjoni ta' finanzi, le. Din hija kwistjoni li aħna nidwazzjoni bħala komunità li tuħu ħsieb il-poplu tagħha u allura ejja nfittxu soluzzjonijiet, metodi biex ikonna ħafna volontiri kemm jista' jkun biex nejnu dawn il-persuni dependenti mill-aspett soċjali Ejja nfittxu daw il-volontari biex bekk aħna noħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Biċute is-sanda minuta. Grazzi, President, kollegi. Il-Parlament ta' pajjiżi ma kienx aċċetta u kol emendi biex ma jkunx hemm violenza kontra tfal u dan jinkludi u kol il-kastigi eh, fiziċi u dan ifisser li s-soċjetà tagħna hija dominata mill dominata minn intolleranza lejn il-membri li ċkejknin tagħha u ovvjament ma rridux narfu id-drittijiet ta' tfal interessi tagħhom u dana juri mill-ġdid illi hemm bżonn urġenti li nindirizzaw din il-kwistjoni ta' ħarsin ta' drittijiet ta' tfal. Ħafna persuni fil-pajjiżi tiegħi iħossu illi li aħna nsawtu tfal hija xi ħaġa parti mill-wirt tagħna u jiena ma naqbilx ma din il-ħaġa. Din l-opinjoni mhijiex m'għandix ġustifikazzjoni il-vjolenza eh, tagħmel ħafna ħsara lit tfal u anke dak li ntux jaqsam l-iżvilupp tal-dawn it-tfal. Dawn huma eh, persuni eh, dawn huma tfal li huma vulnerabbli u rura irridu niġġieldu vjolenza kontra dawn l-istess tfal biex ikonna regoli vin vinkolanti fl-istati membri kollha irridu naħdmu fl-imkien pala stati membri biex bekk ma jkonniex violenza kontra tfal. Grazzi. Grazzi ħafna stazzjoni l-Onorevoli Triento Felides. Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρωτοβουλία. Nishtiq nsejħilkom biex tatu attenti għal inizjattiva importanti, iżda li għandha bżonn aktar appoġġ minn kulħadd hija l-Modern European Council Din hija inizjattiva importanti fejn iċ-ċittadini tippruvaw jifmu aħjar l-inizjattivi l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea grazzi għal laqat online ukoll li seħħu f'Strasburgu. Dan jista' joħroġ l-ċittadini tagħna mill-apatija li jaraw li jimxu skont l-arfin tagħhom u jimxu lejn l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, speċjalment wara din il-laqa reċenti nitlobkom li jkun hemm delegazzjoni apposta biex infemmu li kulħadd kif aħna qegħdin naħdmu. Iktar ma jkun hemm promozzjoni ta' din l-inizjattiva, iktar ħajkonna kredibilità anki fir-rigward il-ġejjini tal-Ewropa li qed nippruvaw nibnu hawnhekk. Grazzi, issa Sur Melo. Nik Sr. Presidente, a decisão recente do Conselho Mid-deċiżjoni reċenti ta' Kunsil ta' April, is-suq tal-suq Ewropew għal prodotti tessili ta' Pakistan kien żball, huwa żball. 20% tal-industrija tal-Portugal hija attività importanti ħafna, tinvolvi ħafna ħaddiema, mhux biss għall-Ġermanja jew l-Italja u għall-Franza. U għalhekk dawn l-imprizi qegħdin ngħidulhom biex jikkompetu mal-imprizi tal-Pakistan li ma jħarsux l-ambjent, ma jħarsux il-ħaddiema, m'għandhom servizzi soċjali għal ħaddiema u laqqas hemm talbiet speċifiċi għal affarijiet ta' kontaminazzjoni u nafu li hemm attivitajiet sħaħ li ta' xogħol li involvu tfal ukoll għalhekk aħna pajjiżi Ewropej ma nistgħux niġildu naċċettaw li l-impriżi ma jakkompetux. Iżda ma rridux li jkun hemm xogħol fejn hemm takkis tas-suq u għalhekk din hija talba. Nixtieq li intom taqtu aktar attenzjoni għal dan. Parlament Ewropew kemm jista' jkun malajr possibbli jrid jagħmel dibattitu fuq settur tant importanti għal produzzjoni ta' tessili fil-Portugal. Isur Kutax. Grazzi President. Dan huwa moment importanti ħafna. Hemm miżuri ta' awtorità li qed jiġu imposti fl-Unjoni Ewropea, hemm strikes f'ħafna postijiet fil-edukazzjoni u fit-trasport fi Franza E, fil-trasport publiku fil-Greċa, anki fil-Rumanija. U dan għalix, għax n-nis mumiex kontenti ċittadini u e, nħoss li dana, dan l-iskontentezza se tikber għal e, għax maħnix qed naraw l-ekonomija tikber u l-impigi qed jonqsu. Irridu nizguraw li l-kapitana jihdu responsabilita' kif għandhom biex joħorġuna b'mod sostenibli mill-kriżi kriza mil u dan jfisser li l-istati membri li qegħdin fi kriżi li qed iħossuha diffiċli biex jirsolvu l-diffikultajiet ekonomiċi għandhom ikollhom iktar għajnuna addizzjonali għax ma rridux li jkun hemm diviżjoni bejn ċerti stati tal-Unjoni Ewropea u oħrajn. Is-Sinjura Fajon. Grazzi, President. Signori Jiena irrabjata u minix kontenta. Dawn huma klim li nista' ngħidhom. U dawn jgħidhom anki Sloveni u għaluhom meta l-ewwel distribuzzjoni ta' postijiet ġiet publikat. Mhux għax aħna konna esklużi mill-ewwel nomini, le, imma għaliex 29 mill-pożizzjonijiet ta' qudiem se jkunu fidejn erba' stati membri. Jiena nħoss illi l-ambizjoni ta' zaza hija preżenti fl-istati membri kollha fl-istituzzjonijiet il-postijiet l-iktar importanti huma dejjem fidejn l-istati membri odma. Din hija politika ħażina ma, ma, ma jisimawx l-istati membri ġodda u żar. Hawnhekk qegħdin biex nagħmlu deċiżjoni flimkien. Din għandha tkun kritika Nana mhuwiex eh, eh, iż-żmien biex eh, u separazzjoni ġodda, rridu fl-imkien u nitkelmu bleħen wieħed ta' 27 pajis. u mhux kulħadd rasu. Grazzi. is matu Matossa. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más. Gracias, Presidente ta' waqt nitkellmu dwar negozjati għal ftejim eh, mal-Merkosur u jekk inħarsu lejk Peru, l-Kolumbja u wkoll id-diffikultajiet għal dak nxaqsam il-banana. Jider li se jkollna wkoll eh, sitwazzjoni ġdida mal-Marokk jkodna dawn il-kwoti biex ovvjament aħna ma jkonni situazzjoni fejn nużaw iżriraħ matul is-sena u se jkunem hemm ukoll reġim ġdid li naħseb illi kunta sara ħsara għal diversi reġunijiet f'pajjiżi. Il-kummissarju jafu dana kollu, hawnhekk il-kummissarju ma jistax jinjora dan il-fatt u dawn il-ftemijiet mhumiex ta' sodisfazzjon. Rridu nagħmlu reviżjoni tas-sistema malar kemm jista' jkun. kif suppost? Il-Kummissjoni trid ħares l-agrikoltura u l-bdiewa trid tagħmel hekk kif suppost. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss mhux qiegħed hawnhekk. Is-Sinjura Plamissa. Mulțumesc, Domnule președinte, chestiunea pe care o abordez este una care ține de respect. Grazie, President. Ina se nitkellem dwar xaħġa ħaġa li għandha taqsa ma' stat ta' dritt. Fil-biża l-2009 kien hemm xi prefetti u sottoprefetti illi waqfu fir-rwol tagħhom ir-Romanija u l-ispjegazzjoni għal dan kollu kien illi huma se jkollhom dawn ir ruoli sakemm imbagħad ikun hemm eżamijiet. Mbagħad kien hemm eh, fil-fatt l-eżamijiet għal dawn ir ruoli u pożizzjonijiet u fil-bidu ta' ottubru 2009 il-gvern ħabbar riżultati tal-eżamijiet il-gvern kellu jaħtar il-persuni li għaddew mill-eżam iżda ma mill-xek. U għalek xtaqt nġbet l-attenzjoni tal-parlament għal dan l-abbuż ta' gvern rumen jina nitlobom eh, jirrispettaw istat ta' dritt u jipromuovu professjonalizmu fl-amministrazzjoni.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 Jena mħasseb dwar il-ħatrit, dwar il-nomini, għalix erba biss minn 30 ħatra inatat mill-pajizi ġodda fiħdan l-Unjoni Ewropea u dan mhux xira għaliex il-kompetenza ma tiddependix fuq in-nazzjonalità. Għal dostant jiena naħseb li rrid ikonna prinċipju ta' proporzjonalità li rrid japplika hawnhekk jina naħseb u nishtiq għal daqstant li nitlob li Sinjura Ashton biex toqgħod attenta li tapplika l-proporzjonalità meta jkun hemm round ieħor ta' nomini għal kapijiet tal-taqsimiet jew uffiċjali olin fil-servizz estern għaliex naħseb li dawn mhumiex biss formalitajiet. Grazzi, l-Onorevoli Maronescu mhux hawn, mela ngħaddi l-kelma lis-Sur Kukan. Ďakujem pekne, Pan predsedajúci, kolegyne a kolegy. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, sinjuri, il-kabbir tal-Unjoni Ewropea għadu kwistjoni importanti ħafna. Għadna nistennow issa tħul tal-Izlanda u tal-Kroazja u dan ħajkun pass ieħor biex iħeġġeġ daw kollha li jappoġġaw it-kabbir tal-Unjoni Ewropea u jishtiq li dan il-proċess jitkompla. U ħiħeġġeġ ukoll pajjiżi oħrajn fil-Balkani tal-Punent, speċjalment f'dawn il-jiem fejn hemm il-kriżi għaddejja eh, finanzjarja u f'dan in-nuqqas ta' stabilità. Nafu li hemm proċessi ġodda li infetħu per pereżempju mas-Serbja, Nafu li kienem il-situazzjoni ta' znus maquda fuq l-indipendenza tal-Kosovo u dan ħalla potenzjal biex insolvu kwistjonijiet jaħarqu f'dawn ir-raġuni, speċjalment dan ir-raġuni qed nitkellmu dwarhom. L-Unjoni Ewropea deċidiet li taqder ruola fid-dialogu bejn is-Serbja u l-Kosovo u dan ħajdetermina l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea u l-politika barranija. Valenza. Issa Sur Valenza.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 Would you like me to uh, start over from the... Tishtiq li nerġa nibda mill-bidu? Iva jgħat il-President, Iva mandiċ problema. Grazzi li tajtni il-mikrofonu. Nishtiq nitkellem kontra il-ġunta fil-Birmania u l-Komissjoni Elettorali li għadha kif iddikjarat id-dissoluzzjoni tal-Lega Nazzjonali għad-Demokrazija u għal-partit politiċi oħrajn. Din il-Lega Nazzjonali il-President taħħajja il-Sinjura Aung San Suu Kyi illi irċevit il-Premju Sakharov mill-Parlament Ewropew. Hija għal dialogu bejn il-ġunta u l-oppozizjoni u fl-2000 il-negozjat il mal-ġeneral għal mm, l-irtirar tal-ġunta eh, mill-ħajja politika minar suċess. L-elezzjoni f'Novembru se tkun l-ewwel elezzjoni wara l-aħar waħda meta sur Aung San Suu Kyi kien arrestat eh, f'daru. Il-Parlament għandu jiprotesta kontra l-ġunta u r-reġim militari li qed jikser id-drittijiet tal-bniedem u mhux qed jagħti attenzjoni għal drittijiet eh, fondamentali. Issa sur Luhan. Grazzi, President. l għaniet tal-istrateġija tal-2020 eh, huma fuq l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet Issa biex jintlaħqu il-kohezjoni soċjali u ekonomika waħed mill-għanijiet biex nkunu nistgħu nipromovu l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet fil-kuntest tal-iżvilupp reġjonali għal stant kull reġun jista' jizgura dawn l-anijiet fl-edukazzjoni u dawn jistaw jint dawn ma dawn xie jinstabu fċerti reġuni għet qed jgħibu għax m'għadhomx fil-kurrikulum tal-edukazzjoni fuq livell nazzjonali u dan huwa ah, wkoll jiġri wkoll fil-riżorsi umani lokali. Għax dan għandu xaqsam mal-istorja li tiġi trasmessa oralment. U dawn hemm bżonn nagħtuhom finanzjamenti biex inkunu nistgħu niżviluppaw dawn l-aspetti reġjonali fl-edukazzjoni u t-taħriġ u għem bżonn namlu xi ħaġa fl-Ewropa x'in kera se nitilfu ħafna ħiliet. Grazzi. Issa Sinjura Patraw Neves. Sekundu s-sistema Ewropea. Grazzi, President. Skont is-sistema tal-Unjoni Ewropea għanna zoni kbar affettwati għanna postijiet fil-Portugal fejn għanna valur oli valur u koll li jisarraf finanzi. U dana kollu għazina l-ekonomija, għall-ambjent, għall-pajjiżi affettwati. U biex nitrataw din il-problema, irridu aktar żvilupp kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-iżvilupp ta' dana kollu miexi bil-mod wis u l-aktar pajjiż mill-qut kien il-Portugal. Eh, is-sena dieħla jkollna pajjiż ieħor mill-qut u allura rridu naraw x'inhu ma' soluzzjonijiet imresqa mill-Parlament mill-1995 għal dak li xaqsam il-ġlida kontra n-nirien fil-foresti. timdu s-sena l-oħra kellna proposta minna ħatana tal-Parlament eh, xaġa li ġiet mill-Komitat tal-Agrikoltura u dawn il-proposti ftit li xejn ġew konsultati u twettqu. Eh, specialment dawk il-pajzi li iktar affettwati. Tassew irdu nieħdu azzjoni hawnhekk biex ma jkunux aktar nirin fil-foresti fis-snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Pekk jgħid il-President eh, ġejna fit-tmiem dan il-punt, ġifieri diskorsi ta' minuta u ngħaddu għal punt li jmiss.